Nerġgħu nitaqaw. Mela għanna l-onorevoli Kantan ħaj jiġi ħaj jimmuvja mill ċaqlaq minn komitat għal liħor mill kroazja ħajmur għal lara arab Peninsula il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi taw il-nomina tagħhom l-Sur Onorevoli Kazzolino ħajmur fil-budget. Hemm oppożizzjonijiet għal dawn għal dan iċċaqliq fil-kumitati dan mhux il-każ. L-Onorevoli Kelly jopponi qed joġġezzjona li mhux il-każ mela dawn ġew adottati. Proċess verbali tal-lum ser jiġi sottopost fil-sessjoni li jmist Mela, għalhekk jiena ħan nwaqqaf din is-sessjoni, sessjoni magħluqa. Grazzi. Grazie, Mr. Kelly, grazie. Grazie.